ta' politika ta' reindustrializzazzjoni Ewropea fid-dawl ta' każijiet riċenti Caterpillar u Alstom. Għanna il-Ministru Korczok mill-Kunsil, grazzi tal-lina għatmana nadilek il-kelma. Mikrofonu għal-kellim. Iva. Signor President, membri, Signor Komissarju, l-ewwel net nixtieq niskuża ruħi għaliex mhux se nkun nista' noqgħod hawnhekk għad-dibattitu kollu. Ir-raġuni hi li irrid imur lura id darax qed niffinalizzaw il-preparazzjonijiet għallaqa ġewwa il-Bratislava. Intom żittu dan il-punt fl-aġenda nhar it-tnejn għalhekk jiena biddilt l-agenda tiegħi sabiex inkun nista' nitkellem nagħmel punt tiegħi, però ma nistax nibqgħu hekk għad-dibattitu. Il-aħbarijiet fil-Belġju fi Franza dwar l-eluq ta' dawn iż-żewġ kumpaniji għajjem eh, rabja kbira il-każijiet riċenti ta' Caterpillar u Alstom huma riflessjoni ta' fenomenu ikbar ta' għad fl-Unjoni Ewropeja għaliex ambjent li ta' kriżi li qed ikollu effetti soċjali kbar. Ir-ristrutturazzjoni turi illi hemm bżonn ta' azzjoni u fil-azzjoni fl-Stati membri u fl-Unjoni Ewropeja rridu niddeċiedu jekk irridux inħallu l-industrija tagħna jmorru x'imkien ieħor jew inkella nieħdu azzjoni sabiex intejbu l-kundizzjonijiet tal-industrija. F'Ġunju tal-2013 il-Kunsill Ewropew fem l-importanza vitali ta' bażi industrijali Ewropea bħala essenzjali għat kabir tal-Unjoni Ewropea u l-Aġenda tal-Kompetitività bħalma rajtu fir-Reżoluzzjoni tal-2014 hemm diversi aspetti rridu nikkonsidraw. Jiena ser nitkellem dwarhom. Bħal Parlament Ewropew il-Kunsill sejjaħ għal politika ta' industrializzazzjoni attiva u ambizjuża. ċertu għanijiet li rridu jintlaħqu mill- kummissjoni sabiex ikollna bażi industrijali b'saħħita, sabiex ikollna politika industrijali pożittiva u b'saħħita. din irrid ikun hemm mainstreaming fil-politika kollha l-infrastruttura anki dawk digitali jridu jittejbu parsa lejn il-futur. Irridu niżguraw id-drittijiet soċjali tal-ħaddiema fis settur tal-finanzjament sar progress permezz ta' għodu ġedda bħal FC, pero rridu neħu l-ostakli sabiex nipromovu finanzjament ta' ekwita u kol. Em self mill-Bank ta' Investiment Ewropew u hemm ħafna għażliet li rridu nħarsu lejhom. Dawk li jieħdu deċiżjonijiet fuq livell nazzjonali huma responsabbli għal żewġ terzi tal-investiment fil-Unjoni Ewropea. Ir-reġjonijiet jistgħu jkollhom rwol importanti sabiex ikun hemm modernizzazzjoni tal-industrija. Dan jista' jsir fost oħrajn permezz illi naqdu odot ta' politika industrijali u reġjonali. Hemm ukoll bżonn li jkun hemm dialogu soċjali effettiv li jinvolvi gvernijiet u msieħba soċjali. Kien hemm rikonoxximent tal-importanza li ninvolvu l-imsiba soċjali fuq livelli differenti. Il-Kunsill laqal il-passi li ħadet il-Kummissjoni sabiex tinvolvi l-imsiba soċjali fil-politika fil-politiki li għandhom impatt kbir fuq is-sitwazzjoni soċjali u x-xogħol. Din il-politika trid ukoll tieħu konsiderazzjoni l-aspetti finanzjarji. L-Unjoni Ewropea għandha l sabiex tappoġġa x-xogħol tal-ħaddiema tnaqqas l-effetti fosthom ta' ristrutturazzjoni. irridu niffaċilitaw l-integrazzjoni mill-ġdid sa ħaddiema li jispiċċaw qiegħda. Irridu l-għodot sabiex niffaċċjaw da situazzjonijiet u rridu l-isforzi sabiex nadattaw ruħna għal ambjent ekonomiko ġdid. Irridu nżommu fl-istessin il-kwalità tax-xogħol. Ir-riċerka u l-żvilupp huma importanti għat kabbir tal-ekonomija Ewropea f'dan il-kuntest il-Presidenza flimkien mal-Kummissjoni qed tistieden li rappreżentanti tar riċerka Ewropea u internazzjonali, Komunitajiet ta' innovazzjoni u s-settur tan negozju għal konferenza kbira dwar il-reindustrializzazzjoni tal-Unjoni Ewropea. Dan l-avveniment se jsir fil-Bratislava bejn is-26 u 28 ta' Ottubru se jiffoka fuq in-nanoteknoloġiji, materjali avanzati, manifattura, teknoloġija ta' produzzjoni u bioteknoloġija. Elementi ħor importanti huwa digitalizzazzjoni illi għandu effett fuq is-setturi kollha. Però m'għandniex żvilupp koerenti madwar l-Ewropa kollha L-Unjoni Ewropea, l-Istati Membri, l-Reġjuni u l-Industrializzazzjoni għandhom rwol sabiex jifaċilitaw digitalizzazzjoni tal-proċessi industrijali u jajnu fl-aġenda digitali għalhekk il-Kunsill jilqa il-komunikazzjoni tal-Kummissjoni dwar id-digitalizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea. L-aġenda tal-ħiliet li tgħin fit-taħriġ fl-edukazzjoni u toffri il ħidiet il-li jemżon fuq is-suq ta' fil tkabbir u l-kompetitività membri hemm ħafna aspetti differenti li rridu naħdmu fuqhom jekk irridu nerġgħu naraw ir-reindustrializzazzjoni Ewropea kollet naħdmu sabiex nilqu dawn l-anijiet ir-reindustrializzazzjoni ser tkun indirizzata mill-Kunsill ta' Kompetitività fit-29 ta' Settembru u nerġa' nfakkar li l-konferenza sessi ġewwa Bratislava u jiena nistidikom sabiex tattentu grazzi ħafna mill-ġdid jiena jiddispjaċini illi se jkolli nitla imma jiena diġà qiegħed tard ħafna. Grazzi Sinjura President. Grazzi Ministru. Aħna konna informati dwar dis-sitwazzjoni dwar dis-sitwazzjoni għax kellna l-punt li iżdiet għall-aġenda llum. Issa, Sinjura Tissen, sena nadulek il-kelma. Grazzi, Signora President membri onorevoli il-avviz riċenti tal-Caterpillar Wallstom illi ser u impjanti industrijali kbar fl-Unjoni Ewropea huma diffiċli ħafna nies li se jkun affettwali u jitfaw lura reġinijiet ikkonċernati. Nirringrazzja l-Parlament tal-li organizza dan id-dibattitu tal-li rabta ma' il-kwistjoni importanti tal- futur tal-Unjoni Ewropea u l-kompetitività fl-industrija Ewropea. Il-priorità tal-Kummissjoni bħalissa il li tappoġġa dawk li huma affettwati b'mod dirett. Importanti li nistabilixxu prospettiva l-futur, il-familji tagħhom u l-ekonomija lokali l-Ewropa ma tistax toqgħod fil-ġemp, irridu naħdmu l-kol flimkien fuq il-livelli politiċi kollha sabiex ngħinu l-ħaddiema illi tilfu xogħol tagħhom u nassistu ir-reġjuni sabiex jelbu di situazzjoni diffiċli fuq pjan ekonomiku u soċjali għal ħafna kumpaniji fl-Ewropa dawn għandhom il-responsabilità legali u morali li poġġu id-dialogu fil-qalba tal-proċess ta' ristrutturazzjoni. Din hija parti mill-modell soċjali tagħna m'hemm l-ebda kumpanija li tista' tippermetti li taħrab ir-responsabilità tagħha lejn il-ħaddiema fejn il-qad fejn anzi ħaddiema jispiċċaw bla xogħol Aħna għandna fond ta' aġġustament illi jista' joffri eh, appoġġ finanzjarju lil ħaddiema u r-reġjuni affettwati dan diġa sar fil-passat anke fil-konfront ta' Caterpillar kampanji oħra fil-reġjun. fondi oħra jistgħu jingħataw mill-fond globali jekk l-istati membri staqsu għalihom. Irridu nappoġġaw ukoll il-taħriġ professjonali mill-ġdid tal-ħaddiema il- il-Fond Soċjali u l-Fond Reġjonali Ewropew jistgħu wkoll jgħinu lil ħaddiema affettwati sabiex nirrispondu għas-sitwazzjoni serja aħna waqqafna task force li ħatkun interface għall awtoritajiet u ser tassisti fil-mistoqsijiet fil-proċessi li ġej, pereżempju fil-qafas legali u l-użu ta' fondi Ewropej. Dawn il-miżuri kollha jikkontribwixxu għal risposta f'terminu ta' żmien qasir, però l-Kummissjoni sa mill bidu batet is-sinjal b'saħħtu li hemm bżonn illi inżommu u ntejbu il-kompetitività tal-ekonomija industrijali fuq termin ta' żmien twil bil-pjan ta' investiment tal-Ewropa. F'Lulju tal-2016 2.4 biljun euro ġew investiti fi proġetti ta' infrastruttura in innovazzjoni u SMEs. U kien hemm lefsi wkoll dan l-ammont għandu jġenra 115 biljon euro ta' investiment. Dan tħabbar dal għodu minn Juncker fil-diskors fil tiegħu ta' State of the Union. Se jkun hemm żieda bdejn tal-fondi u tal-kapaċità. Daħaj wassal għal 500 biljun ta' investiment privat sal-2020. Il-pjan ta' investiment ukoll irid inneħħi l-ostakli u joħloq regolamenti aktar sempliċi u trasparenti fl-Ewropa. Dan kollu huwa indaħal fil-politika tal-Komissjoni hemm is-suq digitali, suq uniku digitali, l-Unjoni tal- swieq kapitali, l-agenda tal-riċerka u svilupp, ta' strategija ħjar u l-aġenda ta' ħiliet għall-Ewropa u proġetti oħrajn f'ekonomija globali qed tinbidel ta' malajr irridu niddeterminaw il-kompetitività tal-Ewropa u namlu innovazzjoni, irridu niġbdu investituri u noħol u xolijiet. Fil-waqt li nkabru l-ekonomija, l-agenda tal-ħiliet hija għal kulħadd dawk qiegħda fl-edukazzjoni żgħar u kbar u dawk li qed jiblu xogħlijiet. Il-membri tal-Parlament Aziz membri tal-Parlament, l-industrija tagħna hija b'saħħitha minkejja li kompetizzjoni globali qed tikber. Għalhekk irridu nżidu l-isforzi tagħna fuq il-livelli kollha sabiex niżguraw illi l-Ewropa tibqa' ambjent kompetittiv u attrajenti għall manifattura Grazzi ħafna. We thank you too, Commissioner. Grazie ħafna, Signora Kommissarju, sanna niftħu id-dibattitu eh, bir rappresentanti tal-gruppi politiċi. Nibdew bi Signora Grostet. Grazie ħafna, Signora President, Signora Kommissarju. Sfortunatament, għana għanna bżon nitkelmu fuq din il-krizi eh, kif raħafna l-industrija tal-Europa u eh, Caterpillar u l-Alstom li għet u l-fabriki tagħhom Eh, titkellem ċara fuq id-depressjoni li qegħdin fiha hemm iktar eluq tal-fabriki u inqas rikupru industrijali u lek dan huwa sinjal allarmanti għall-aħħar ifisser ħafna rabja u tħassib. U l-pubbliku kien jaf is-sitwazzjoni diffiċli ta' dawn is-siti dawn il-fabriki imma ovvjament fl-aħħar minuta eh, qed jipprovaw isibu xi pjanta tal-aħħar minuta biex isalvaw dawn il-fabriki imma fejn hi l-kompetitività tal-industrija tagħna hemm nuqqas ta' rieda tal-Istat membri biex joħolqu l-ambjent adattat l-intrapriżi għandhom bżonn ta' bil-fors dejjem jistrutturaw ruhom, jadattaw għad tibdil, imma għandhom bżonn jiżviluppaw, għandhom bżonn ambjent soċjali u fiskali li jkun wieħed favorevoli ma jiġix paralizzat. U fil każ ta' Alstom li huwa l-qalbi ħafna jider perikolus dak li qed jipproponi il-gvern għal kumpanija oħra Franċiża li istess għandha d-dejn l-SNCF illi jipproponi illi i tagħmel dawn l ordiniet li huma biss artifiċjali wara kollox fl-aħħar mill-aħħar waqt illi minn reċenni fi Franza memx eh, politika tajba għal ferroviji u għalhekk għandu għandna bżonn anticipaw dejjem nitkellmu fuq politika industrijali ma' min qed jipproponi strateġiji reali ta' żvilupp industrijali fuq menda twila ta' żmien għall intrapriżi tagħna Ewropej u għalhekk dak illi iktar jidispeċina li jom u mal-ħaddima illi ovvjament u ma tibatu minħabba nuqqas ta' azzjoni eh, tal-istati membri mħabba nuqqas ta' politika industriali, mħabba id-dumping soċjali fl-Europa u għalek l luq tal-fabriki dej moment diffiċli ħafna l-ħaddima u għalek għanna bżon nakompanjaw kif attent, Sinjura eh, Kummissarju, biex id-defendi drittijiet soċjali tagħhom. L-industrija Ewropea tagħna għandha bżon ta' stabilità, ta' stabilità ta' taxxa, ta' leġiżlazzjoni, għandha bżon tiġi mħeġġa minn satelliċi fuq meta twila ta' żmien. Grazzi ħafna.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 moins de travaux publics égale moins d'investissements en machines. Inqas ta' investiment fil-waqt li l-investiment taħdar jista' jwassal għal aktar ħolqien ta' impjegi u għandna naħdmu biex dan isir realtà mela x'nistgħu nagħmlu kif attent, Sinjura Kummissarju, nejnu l-ħaddima, ħaddima essenzjati u l-reġuni l-iktar mill-quta. U naf kemm inti ħerqana li tagħmel dan. Mbagħad irridu n nniedu l-investiment pubbliku, irridu wkoll nigarantixxu taxxa fejn qed ikun hemm il-ħolqien tal benessir irridu niġġieldu kontra finanzjarizzazzjoni tal-ekonomija tagħna u m'għandniex nagħtu eh, drittijiet assoluti l-investituri barranin. Aħna mnek fil-Parlament l lilna narċattaw ftejemiet ma' investituri u ma' rati ta' arbitraċ privati, imma eh, dan ċerti mekkanizmi rridu jieqfu, mbagħad irridu kollaw wkoll il-mekkanizmi ta' studji ta' impatt imma mhux biss fuq dak li jġibu eh, bħala elementi pożittivi għaliex vera hemm effetti pożittivi imma ma rridux niċħdu l-elementi u l-effetti negattivi għaliex bekk aħna nistgħu naddattaw il-kumpaniji tagħna u l-istrutturi tagħna rridu nkunu ferm aktar sinċiri dwar il-globalizzazzjoni. Grazzi. Thank you. Next speaker is... Grazzi il-kallima li jmiss, Signora Stevens, għal minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signor President, eżis kollegi. Meta xaħat jisma avviż pal ta' Caterpillar il-ġimgħa l-oħra, l-ewwel ħsieb imur għal dawk li huma konċernati. Il-parti tiegħi għandu simpatija kbira għal ħaddiema affettwati. Din hija daqqa ta' ħarta għal ħaddiema. Hemm ħafna tasid dwar il-globalizzazzjoni, imma ir-risposta tajba hija li jkollna politika masuba tajjeb, xi elementi huma kruċjali ma nistgħux neqgħu attentazzjonijiet ta' protezzjonizmu. Il-kompetizzjoni globali twassal għal iktar ħolqien ta' xogħol imma telf ta' xogħol ukoll li hemm bilanċ irridu naraw li jkun hemm ix-xogħol mhux ix-xogħol individwali is-suq tax-xogħol irid jadatta ruħu ta' malajr biex ikun hemm xogħol prosperità. Ħadd ma jrid, ħadd m'għandu jkun eh, joħroġ mis-suq tax-xogħol qabel iż-żmien, irridu nipproteġu il-ħaddiema aktar ta' akbar fuq is-suq tax-xogħol fond ta' globalizzazzjoni Ewropew għandu jgħin li nitfew il-pis fuq il-minħala 16 mhux soluzzjoni Unjoni ta' Trasferiment Ewropew mhux se salva il-xogħol. Irrid ikun hemm riforma strutturali minħa ta' stati membri sabiex taf tifoka fuq il fuq l-innovazzjoni u x-xogħol. Grazzi, Signora Stevens, għandek. Blue card Miss Sur Tarabella, taċċetta? Iva. Sur Tarabella. J'ai entendu dire, Madame Stevens, que la... Smite, Signora Stevens, illi nasib l-aħjar mod li nuru solidarjetà u parma minna l-Belġu meta l-istrutturat ruħa. Kien hemm solidarjetà fuq livell nazzjonali fil-Belġu biex il-ħaddiema jkollhom l-aċċess għal sigurtà soċjali imma jidher illi din il-fabrika mhijiex favur u din tista' tkun eh, forsi mod fejn nistgħu nagħmlu tajjeb għal dak li tiġri f'Gosli u għal-Reġun u għalhekk u għaliex huma kontra dawn il-kumpensa, dawn il-vittmi ta' dawn il-ristrutturizzazzjoni. Beste kollega, dank wel voor uw vraag, Aziz kollega, grazzi ħafna tal-mistoqsija tiegħek, imma messek smaj dak li jinkodet ngħid. Aħna kontra illi jitilqu il-ħaddiema kollha, għalhekk aħna kontra il-pensjoni kmieni mhux sostenibbli, irridu niżguraw illi ħaddiema li hum ikbar fl-età tar ġdid sabiex jirċievu xogħol ġdid dan li rridu nilqu il-pensjoni kmieni mhux soluzzjoni ma li jmiss is-sur Depre. Sewġ minuti. Madonna President. Signora President, signora Commissario, s kollegi, 30 ta' settembru, Caterpillar għalli sej Eh, jala il-fabrika ta' gosli u il-ħadima laqqas biss jaf xlaqatom u se jkun hemm keċija elfejn minn dawn il-ħaddiema u anki id-doppju jekk noddu wkoll outsourcing. Batija kbira u l-ewwel nettem il-brutalità e deċiżjoni violenta ta' kapitalizmu mingħajr wiċċ mingħajr ruħ. Din deċiżjoni laqas biss ġiet antiċipat, laqas il-gvernu, laqas l-amministraturi Amerikani huma kollha assenti lanqas meta tal gvern Belġani saqsihom biex jiġu fil-pajjiż. Hemm l-inġustizzja tax-xorti din din reġun dan huwa reġun diġà mill qud ħażin minn rata olja ħafna ta' investiment rata baxxa ta' investimentu rata olja ħafna ta' qatt u għalhekk nafu illi huwa diffiċli biex aġixxu l-awtorità tar-reġjun. L-ewwel net katapilla għandha bżonn tirrispetta l-proċedura Renault. Dan ifisser il l-ewwel qabel kollox neżiġu illi jkun hemm ġustifikazzjoni kredibbli għal din id-deċiżjoni tal-eluq ta' fabrika li qed tmur tajjeb minn intrapriża li qed tagħmel sew m'għandix id-dejn. Issa mbagħad hemm id-deċiżjoni tiġi konfermata għanna bżon nimplementaw azzjoni fejn dawn ma jirċevu kumpens tajjeb u raġonevoli. Intkom fimtu s-situazzjoni u int fimta, Sinjura Komissarju, int intqajt mal-nis tal-unions u inti għat li se jinħalaq u kol task force u jina aħna rajna li inti trid mobilizza l-forzi eh, possibbli biex nkun nistgħu ngħinu dawn il ħaddima dawn inizjattiva na bżonn neħdu mhux biżejjed però jiena smajt dalodu l-President tal-Kummissjoni jerġa' jikkonferma fir-diskors tiegħu State of the Union illi jkollu Ewropa Soċjali li hija waħda li tħares il-ħaddima, imma naħseb li l-ħaddima ta' Alstom u ta' Caterpillar mhix konvinti illi l-Ewropa tħaresom. Naf li dawn huma żminijiet ta' bidla kbira mħabba l-globalizzazzjoni forsi ma tantx popolari ekonomikament, imma Sinjura Komissarju tajjeb li inti fakkart li deċenti ka' Caterpillar illi l-industrija mill parti mill-DNA tal-Europa ma' fuq livell Ewropa wa bżonn ta' strumenti ġodda bħal l-EFSI li huwa però speċifiku għall-industrija biex nikonsolidaw u noħol u bażi solida industrijali fl-Ewropa u tajjeb li mal-intrapriżi li diġà jeżistu ikonna kodiċi ta' kondotta li tkun waħda iktar kontrattwali u ikbar mhux il-proċedura Renault biss illi tigverna biss l luq tal-fabriki. Hawnhekk hawn ħafna xogħol għall-Kummissjoni Juncker, mhux biss l-investiment ma l-investiment ukoll fis-soċjali fil-politika tal-Kummissjoni. Grazzi kellimni Mrs. Sur Handel għal minuta. Grazzi ħafni Sur President, Signora Komissarju, Sinjuri. Il-Kummissjoni għanda għanijiet ambizjużi għal industrializzazzjoni tal-Europa. Però aħna naraw il-kontra mhux fil-każ tal-Caterpillar biss imma f'reġjuni fejn inqerdu xogħlijiet, reġjuni li diġà għandhom rata ta' qatt għolja. Spiss il-kumpaniji mhux biss qed jagħmlu profitti. Imma huma kompetittivi wkoll ħafna drabi din hija kwistjoni ta' profitt, biex u jqerdu xogħlijiet għalhekk li kieku kellna politika ta' industrija li tħares lejn il-futur forsi nistgħu nindirizzaw dan it-ħassib. Mhux qed naraw sinjal ta' dawn ta' dit tip ta' politika fuq livell nazzjonali jew Ewropew. Aħna qed nirreaġixxu biss, qed nippruvaw eh, insalvaw dak li nistgħu f'każijiet fejn l-affarijiet morra ħażin, imma dan mhux biżejjed, irridu naħsbu fuq termin ta' żmien twil. U kumpanji li jkollhom profitt għandhom ikunu responsabbli mill-dannu li jikkawżaw. Grazzi. Grazzi, Signor President. Caterpillar, bejn l-2009 u l-2015, zed 50% ta' dividends fuq l-azzjonijiet u 15% ta' telf ta' impiegi. Il-tumur tal- ta' dan il-erda tal-kumpaniji edha tkompli u dan il-kumpaniji irridu biss jamlu liħ edin biss servili għal-kumpaniji multinazzjonali u l-ekonomija eh, ma, ma edemmek biex taqdi ċittadini l-impiegi fl-Europa dew minn 20 sa 15 fl-Europa fil-ftejmiet kummerċjali Intom, Signora Tyson, se jkollok ta' ġusta l-fond ta' ġustament ta' globalizzazzjoni u dan waqt illi l-Ewropej xta' u illi jżidu l-industrija, il-parti tal-industrija tal-GDP ta' 25% għalix jekk tkun l-enerġija, l-mobilita jew il-bini biex neħdu bizda tlet eżempji, l-industrija għandha rwol essenzjali xtaqdi fit transizjoni tal-ekonomija tagħna lejn ekonomija li tuża il rizorsi u l-enerġija b'mod li għalhekk l-Ewropa għandha l-interessi għal kompetitività ta' tagħha illi tagħmilha din it-tranzizzjoni u tkun fuq il-linja ta' qudiem u tmexxi mhux issegwi. Mbagħad l emozjonijiet illi tqanqlu wara l-ellu ta' Caterpillar f'Gosli jalmuna lezzjoni ta' dan ir-ristrutturazzjonijiet u ikonna l-ewwel net hemm bżonn illi l-politika industrijali hemm bżonn illi fil-finanzjament jiġi aġġustat sakemm l-affarijiet ikunu fidejn il-kumpanji li huma too big to fail, l-Ewropa tkun qed taqdi il-finanzi, il-finanzjaturi. Issa dan il-ftejimiet kommerċjali rridu nwaqfuhom għaliex huma biss qegħdin hemmhekk biex jaqdu l-azzjonisti nikkondizzjonaw l-aċċess għas-swieq Ewropej fir-rispett tal-regoli soċjali Imbagħad irridu wkoll naraw illi l-industrija transizzjoni tranzizzjoni, tranzizzjoni di l-industrija. Aħna għandna l-mezzi biex eh, ngħinu l-industrija tagħna ħajkonna nkunu ambizjużi fil-flanijiet tagħna il-pjan ta' investiment Juncker miflok ma ta' qassam ftit flus l u irrit jiffoka fuq l-industrija u transizjoni favur l-ambjent. Umbat l-industrija tagħna qed jiġi x-xogħol qed jiġi magħmul minn nies qed issir sostitwit mill-kumpaniji u għalhekk issa irridu naraw ukoll kif qed jiġi organizzat ix-xogħol u il-mod kif qed jinqasmu l-flus irrid jinbidel jekk aħna rridu nevitaw li konna miljuni ta' nies qegħdin fit-triq ma jagħmlu xejn. Mr. Schaffhauser would like to address you through a blue card. uh, proċedura ta' bluka card nixtieq nindirizzak. Sur Lambert, jiena smajtek b'interess kbir qabel ma sirt deputat, aħna konna eh, mal-presidenti tal-banek pubbliċi u tlabna pjan ġenwin ta' investiment mill-ġdid permezz tal-faċilitajiet monetari tal-Bank Ċentrali biex ninvestu fil-svilupp sostenibli l-ekonomija ħadra mela għalfejn inti ma semmejtiex din l-idea mill-banda l-oħra ma taħsibx li hemm bżonn li jkun hemm protezzjonizmu Ewropew għalmenu għal reċiproċità fil-ftuħ. Xeħ kollegi. Aziz kollegi, jekk ma ndaħħalx l-idejat eh, kollha ovvjament aħna f'minuta nos ma nistgħux ngħidu kollox, ma dak li huwa ċar huwa il-finanzjament massiċ tal-ECB daw l-aħħar snin u għal quantitative easing hekk huwa msejjaħ, imma hija xi ħaġa frammentata b'mod eh, diskriminatorju. Aħna il-ħin kollu najdu li dan l-investiment mson ikun immirat mhux bħala spekulazzjoni ovvjament għax l-assieq isomet jisplodu għax ikonna likwidità fis-sistema ma nifokaw iktar permezz tal-Bank ta' Investiment Pubbliku u oħrajn u nafaċilitaw din il-likwidità u niddiġiruha eh, lejn pereżempju l-ekonomija favur l-ambjent imma jieder li memx rida politika u nittama li xi darba jkollna maġġoranza fuq livell nazzjonali u Ewropea għal dawn il-politiku l-implementazzjoni tagħhom. Grazzi. Madam, uh, no, Mr. Issa ngħaddi l-kelma lis sur L-affari tal-fabrika ta' Belfort Alstom fejn tamaw li kunem soluzzjoni aħjar mhux bħal Gandranġ u Florange ma fabrika tal-azzar hija emblematika ta' kif aħna kollha sottomessi għal diktat tal-azzjonisti u tal-pension funds. Din il-fabrika bdiet fil-1879 u fl-1971 kien responsabla l-ewwel prototype ta' TGV li il dinja kollha tixtieq ikollha u kienem 9.000 eh, ħaddima. Illum mux għat jirħadmu iktar ovja ħaddima u għat naraw il-erda drammatika ta' l-impiegi industriali kienem 33.000 posta xol industriali li ġew meqruda fi Franza biss is-sena li għaddiet. Għanna bżonn nirrikonoxxu l-Unjoni Ewropea timponi finanzjarizzazzjoni tal-ekonomiji tagħna u fisem kompetizzjoni li suppost miex falsa u hija libera jgħidu e, jitċaħdu kull protezzjonizmu u għalhekk jien l-Unjoni Ewropea wkoll li qed taparsi qed tiġġieled kontra l-monopoli u timponi separazzjoni bejn l-attività ta' netwerk u l-attività ta' trasport fis-settur tal-ferroviarju u għalhekk aħna qegħdin naraw fera fera l-erda ta' dawn l-intrapriżi maħabba l-konkurrenti u għalhekk anke l-istqarrira tal-iluq tal-fabrika ta' Belfort hija biss il-segwitu loġiku e, tal-erda ta' Alstom meta ġiet mibuha fl-2014 l-Amerikana General Electrics lek l-sfida hija illi nżommu l-kompetenzi u l-innovazzjoni għax fuqhom jiddependu tiddependi l-produzzjoni u għalek ta' bil forsa ikonna nejnu dawn is-sit industriali speċjalment meta huma il- il-gburija nazzjonali u għalhekk għandna bżonn eh, il-ministri jaħsbu u jaħdmu fuq dawn il-fals mhux fuq il-karriera tagħhom. Laqas jidher il-bankiera Macron kienu jafu li ġeja dan id-diżastru u għalhekk għandna bżonn ngħinuhom lil dawn il-ħaddiema. Macron kien qal le mhux se mkeċċija l ħaddima ma issa għandna elfejn eh, ħaddima li huma medda li siġu mkeċċija for 500 u għalhekk għandna da strateġija tal-istati biex hekk ikonu nagħtu l-strumenti biex ikun nistgħu nilħu l-għanijiet tagħna. Grazzi. Grazzi l-kellim li jmiss is-Sur Rollins. Fevrier 2013. Frar tal-2013 ristrutturazzjoni ta' Caterpillar 1400 imkeċija ħaddiema jagħmlu konċessjonijiet fis-salarji, fil-flessibilità. Ir-riżultat illum, grazzi, sejala, il-fabrika ta' Gosli dawn ħaddima se jitkeċċew. U dana minħab għal-wiċ il-ħaddima, dialogu soċjali u l-autoritajiet politiċi tal-pajis. Fortunatament, Europa di mish l-ewel darba li qed tiġri u laqas l-aħħar waħda li se tagħlaq. Imma dan huwa eżempju u nitkellem eh, fil-klim ta' Filip Mestat, l-ex-president tal-Bank Ewropew tal-Investiment, dan huwa riżultat ta' kapitalizmu bla razan f'termini ta' fond ta' aġġustament ta' globalizzazzjoni rridu nħaffu iktar u nintegraw immedjatament il-ħaddiema li huma vittmi doppji ta' dawn is-sitwazzjonijiet. Għandna bżonn ta' pjan ta' tnedija mill-ġdid industrijali ambizzjuż u nifraħ li l-Kommissjoni għarrieda li esprimiet li iżid il-fondi tal-investiment. Hemm bżonn li naħdmu fuq livell Ewropew u nazzjonali biex noħolqu proġetti eh, fil-ekonomija, fil-mobilità jew fil-digitali li joffru prospetti tajbin għal-futur. Irridu niddefendu l-industrija tagħna. Ma nistgħux nibqgħu eh, tal sabajna fħalna li xie ċina eh, hija qalila waħna rridu niftħu għajnejna l-atturi kollha rridu jsegwu l-istess regoli Per eżempju, aħna f'Caterpillar eh, jiproduċu eh, inġenji li rispettu ħafna l-ambjent, eh, imma dawk tal-kompetituri tagħhom le. Għalhekk hemm bżonn li konna din it-task force imma nixtieq illi l-patta stabilità nevalwaħ mill-ġdid U dan ifisser illi rridu nitalmu minnu għanna bżon li nħarsu l-impiegi tagħna m'għandna bżonn ukoll illi nibnu prospetti ta' żvilupp industrijali u ekonomiku. Grazzi. Thank you very much. Next speaker is uh, Grazzi ħafna issa Rivolta Rivoltanon. Iva, jiena kuntenta li l-Parlament tagħna qed ikun reattiv eh, fuq il-fabriki industrijali ta' Gosli u Belfort, Caterpillar u uh, Alstom rispettivament. Da di miex sfida eh, tal-Belġani u tal-Franċiżi imma tal-Ewropa kollha kemm tal-Industrija Ewropea. Tasso, hawnhekk f'din l-Assemblea aħna adottajna risoluzzjoni biex nitolbu lill kummissjoni biex tappoġġa iktar l-industrija tal-ferroviji Ewropea u tuża tisfutta il-fondi tal-Komissjoni Juncker u tal-EFSI. Ħames xur ilu aħna votajna fuq il-raba pakkajt tal-ferroviji u ġejna mħedġa mill-industrijali fostom Alstom għax dan il-pakket jippermetti iktar ammonizzazzjoni. Il-vot tal-Parlament Ewropew hemm bżonn eh, jismaw ċittadini kif ukoll min id-driġi l-intraprizi. Għanna ħafna sfidi kbar, reputazzjoni tal-industrija tagħna quddiem kompetizzjoni internazzjonali x'imdaqqiet li ma dejjem b'saħħitha Għanna bżon nifissaw ir-regoli u nifissaw eh, dawk illi jistaw jidħlu għawnek eh, fis-suq tagħna sussidi sussidju jiperikollaw l-industrija tagħna. Ma dan huwa fallament ta' politika budġetarja għanna bżon ta' iktar ta' flessibilità jekk inkunu kapaċi nappoġġaw l-industrija tagħna dinja sfida fondamentali. Dan id-debattitu wkoll l-ewwel qabel kollox huwa d-difiża tan-nisa, tal-irġiel, ta' familji sħaħ li qed iħossu dan l-impatt negativ u l-gvernijiet għandhom bżonn irreaġixxu l-industrialisti wkoll, l-imprenditturi wkoll għandhom bżonn jerfa' responsabilità xemm ukoll fattur uman u mhux biss jasbu fuq liħ u fuq butom. Grazzi. Grazzi. sur Nicholson għal-minuta. Grazzi ħafna, Signora President. 15 ilu Caterpillar għalli aktar minn 200 xogħol se jintilfu fl-Irlanda dan wassal għal telf ta' xogħol anke fisni li għaddew is-sena l-oħra kellna l-Caterpillar ukoll, l-Mixlan ukoll li l-koll għalu li sej e, inaqsu xogħlijiet. Kien hemm ħafna telf ta' xogħlijiet, is-sitwazzjoni fil- l-Irlanda ta' fuq hija li dawn il-ħaddiema huma mħarġa għandhom ħilit tajba jistaw jkunu ta' benefiċċju għall-ekonomija lokali. Però l-effetti fuq l-ekonomija lokali ta' dattef ta' xogħol huwa kbir. Anki fuq livell Ewropew rridu nidentifikaw l-isfidi illi qed naffaċċjaw fis-settur tal-manifattura. Irridu namlu l-aħjar nistgħu mill-opportunitajiet futuri. Aħna qed insejħu għal strateġija speċifika fil-settur tal-manifattura. Imma jidher illi mhux qed jisemewna, grazzi. Uh, Mr. Nicholson, there is a blue card. Sir Nicholson, għandek blue card miss Sur Franzalika. Iva Sur Franzalika. Grazzi ħafna, Signora President. Jiena smajt lil kollega tiegħi Nicholson qabel dwar dan is-suġġett u nixtieq nistaqsih kif inhu possibbli illi kunem reindustrializzazzjoni meta aħna t-naffaċċaw daqstant tejjim ta' kummerċ ħieles li qed jagħti vantaġġ lil pajjiżi l-oħra tad-dinja. U fl-aħħar mill-aħħar ikun jiswinqas li tipproduċi f'dawk il-pajjiżi milli fl-Unjoni Ewropea. Grazzi, Sur Nicholson issa. Grazzi, nirringrazzja il-kollega għal mistoqsija. Ir-risposta interessanti nifhem illi bħalissa qed nippreparaw risposta qed inħarsu lejn in-negozjati u l ftajim ta' kummerċ li qed nagħmlu. Mill-Komitat Agri għana saqsejna kemm nistgħu nagħmlu ftehimiet mingħajr ma neqirdu fil-kuntest tal-Unjoni Ewropea dak li aħna nipproduċu aħna qed nara mhux biss titi posita, ma hemm ħafna ftejmiet oħra. Hemm ħafna ftejmiet u dawn huma ta' tħassib aħna rridu nkunu nafu x'inhu mal-effetti. L-Unjoni Ewropea kif kemm tibqa' tista' tagħmel ftejmiet? Grazzi, issa is-Sinjura De Sarnes. Zewġ minuti. Grazzi, President Iva, pal kollegi kolla jena u koll nishtiq li dawn iż-żewġ kumpaniji subu soluzzjoni b'mod partikolari Alstom uh, eh, tista' tibqa' f'Belford u uh, illi kollhom biżejjed ordnijiet issa rridu nħarsu l-affarijiet kif huma. hemm responsabiltajiet illi huma maqsumin Franza wkoll għandha responsabilità kbira għalix il-iktar minn 10 snin illi nisima wedit ripetuti minn ma jkun hemm ebda koerenza, ebda vizjoni u minn dik il-perspettiva hemm responsabilta nazzjonali u l-Ewropa u koll għandha sema ta' responsabilta aħna jenna l-bosta snin minajr ebda tmexxija ekonomika, industrijali, politika u e, xej ma sar fuq daw l-affarijiet għalhekk issa vera wasal il-moment illi nbidlu l-affarijiet u nagħmlu xi ħaġa nibatu sinjal illi l-Ewropa hija determinata li kolla ekonomija politika, ekonomika u industrijali irridu nieħdu azzjoni mhux noqogħdu sottomessi u jina nissuġġerixxi illi nibatu senjal qawwi li l kapiet tal-gvern tal-pajjiżi jibatu eh, messaċ anki l-Bank Ċentrali Ewropew li mhux biss jaħsbu fuq it-kabbir imma dwar l-impjeg dan ikun sinjal politiku illi jkun pożittiv ħafna. Il-Kummissjoni wkoll qed taħseb dwar ir-regoli tal-kompetizzjoni. Il-kompetizzjoni llum hija dinjija iva aħna isna champions fl-Ewropa, imma l-Kummissjoni m'għandix eh, timblokka daw l-affarijiet kif għamlet fl-modi. Tielet net għandna bżonn ta' pjanijiet ġenwini ta' investiment li jkun qawwi ħafna u konċentrat fis-setturi kollha li għandhom futur fuq ir-riċerka u kif għal ġerar u koll għanna bżon ta' fond ta' investiment għall-industrija. bat irridu koll inħarsu l-interessi ta' tagħna ma nibqgħux boloħ L-Amerikani qegħdin jiddefendu l-interessi ekonomiċi tal-Amerika u jiena nistenna illi l-istituzzjonijiet Ewropej ħarsu l-interessi ekonomiċi Ewropej u ma jagħtux li ċina l-status ta' ekonomija tas-suq. Grazie. Uh, thank you. Next speaker. Grazzi il-kellimni Mr. Lujarik. Minuta. Notre débat parle. Ma naħsibx illi għanna bżon nitkellmu dejjem fuq trattament soċjali tar-reandilizzazzjoni, anzi l-oppost ta' politika Ewropea ta' reindustrializzazzjoni għanna bżon insaqsu mistoqsijiet it-tajba, per eżempju, kif nistaw naċċettaw illi Caterpillar illi tkeċċa tkeċċa il-ħaddima waqt illi l-azzjonisti se jkollhom kważi eh, eh, biljun u nofs fil-isma tagħhom bħala azzjonisti u kif nistaw najdu illi ferrovije ta' għada min se jkun jista' allura jibnijom u kif jista' jkunu favur l-ambjent. Walek il-pjan Juncker issa. U l in li għanna 80 biljuni ta' euro kull xar li jiġu mill-Bank ta' Investiment Ewropew dawn iż-żewġ fabriki meta nimblokkaw, meta nisblokkaw il-fondi favur l-impjiegi it-taħriġ pereżempju f'Katapilla kif nistgħu jkollna kooperazzjoni inter-Ewropea l-intrapriżi kollha u mhux il-kompetizzjoni u kif ġifiri m'għandniex l-ekwivalenti fil-ferrovije tal-Airbus bħal għaliex maħniex ndefendu l impjiegi tagħna bħalma jagħmlu oħrajn bħal Amerikani, għaliex m'għandux seta' f'idejn il-ħaddiema biex jiġġestixxu huma l-intrapriżi tagħhom. Next speaker is il-kellimni jmiss is-surġet. Grazie, Signora President, Signora Commissario. Uwa xaħġa ma temminniex illi dejjem dan il emiċiklu nitkelmu fuq kwistjonijiet u problemi industrijali najdu l-istess ħaġa l-austerita erdet l-ordnijiet u xiri publiku u irridu li toħloq impiegu infrastruttura li huma meħtieġa għal soċjetà u anki għall ekonomija kull darba nitnajdu l-istess affarijiet dwar nuqqas ta' politika industrijali Ewropea illi tant tant għandna bżonna għandna bżonn ta' politika politika industrijali Ewropea għaliex hemm politiki nazzjonali illi ma jiswew xejn. Għalstom fi Franza llum hija eh, eh, ipokrita bejn il-mexxejja ta' Alstom illi qegħdin jagħmlu apposta joħolqu skandlu u l-istat mbagħad li qed jagħmilha ta' biruħu li kif skoprija dil-situazzjoni fl-2007 aħna konna ftemna fi Franza li konna għadna li il-trasport bil-ferrovija kien se jizdiet imma minn flok zdiet il-ħin kollu jonqos il-Sinjura Rwajja, ministru tal-Ambjent, għatlet eh, l ekotax il-biljun ta' euro ta' kull sena li kien permetti u koll li nifinanzjaw l-infrastrutturi għall-izvilup sostenibli, infrastruttura ta' tramway. Għallek aħna l-lum edin f-situazzjoni fejn għanna bżon ta' politika industrijali Ewropea pjan għawi ta' investiment fuq l-enerġija sostenibli u koll trasport tal-ferroviji li jiswa ħafna u Eh, jagħmel tajjeb għall ambjent u mbagħad huwa insupportabbli illi aħna ma nużax it-trasport bil-ferrovija, illi ma ma namlux, ma nużawx it-trams fil-bliet tagħna fil-waqt li t-tniġġis dejjem jikber. Thank you. Next speaker. Grazzi l-kellim li jmiss is-sur Mono. Madam. Signora President, Signora Komissaru, Sur Xado, inti dejjem tilmenta mill austerita ma trid iżomm il-monita unika l-euro. Tradizzjoni dija. Issa l-affarijiet ta' Alstom u tal-Caterpillar Euro kemm hija perikoluża u noċiva. E, u għalhekk l-elu tal-fabrika ta' Belfor li kontant konatant gburin bija u issa anki wara l-enerġija Il-ferra tal-enerġija ġiet mibuha fl-2014 li General Electrics ma nistawx nistennew ħlif disastri għal futur. Issa bil-ħolmit tagħkom intkom qed inteqerdu l-industri tagħna għax ovvjament qed jixtruhom industri barranin oħra li ma kwatati fil-borsa intkom eh, tamlu reati ekonomiċi kontra ċittadini. L-unika loġika tal-globalizzazzjoni ta'kom hija illi tamlu kollox biex isservu nista barra dirigenti għaskapitu tal-ħaddima kif aħna nixtiequ l-reindustrializzazzjoni ta' Franza. Thank you. Next speaker. Grazzi l kallim li miss is-Sinjura Sander minuti. Madam la Presidente. Signora President, Signora Kommissarju, huwa importanti ilina insemmi l ka ta' Alstom fejn hemm ħafna ħaddiema li huma eh, medda li sejtu l x-xogħol din it-teddida soċjali edha tizdiet u tinxtiret. U anki hemm il-gvern Franċiż illi jgħat joqgħod jgħagġevolom il dawn in-nies. Franza m'għandix viżjoni u ħafna wedit li qed nisimgħu huma meqjusa bħala artifiċjali u m'għandhomx iħottu knisja biex jibnu oħra. U u laqas dawn iż-żewġ siti tal fejn huma bbażati del kumpaniji jkunu impoġġija li taħdem waħda kontra l-oħra. Għandna bżonn ta' politika industrijali Ewropea għaliex dak li għandna bħalissa mhix tajba il-Parlament Ewropew ivvota f'Ġunju li għadda favur riżoluzzjoni għal kompetittività tal-industrija tal-ferroviji. Fej qegħdin issa, Sinjura Kommissarju, l-Kommissjoni se tibda dialogu strutturat mas-settur għaliex l-industrija tal-ferrovija tirrappreżenta fl-Ewropa eh, madwar 400.000 eh, posta xogħol imma sfortunatament il-kumpaniji ħafna drabi ridu jiġildu kontra eh, kompetituri li huma mħarsa, sussidjati u jaħdmu f'pajjiżi li jimponu regoli li <clears throat> għawijin li wasluhom li jimorru jaħdmu band oħra bżonn li nħarsu l-aċċess għal suq pubbliku fin negozjati ma' Ċina, Ġappun u l-Istati Uniti. Jekk le rridu irridu e- e- <clears throat> ma nbawx bolloħ u nkella nagħlqu reċiproċità għal aswieq tagħna ejjew li naraw li Is-settur tal-ferrovija ma, ma jiebx fix xejn għandna bżonn ta' politika industrijali li tkun ambizzjuża. Thank you very much. Next speaker. Grazzi l-kallim li Mrs. Surbaje. Grazzi ħafna xna President, xna Komissarju, inti taf li luqta Caterpillar f'kos li jfisser illi jġu mkeċija 6.000 persuni biex ikun jistgħu jikontribuxi għal fondi ta' pensjoni tal-Amerikani. U għalhekk jiena nixtieq ngħid kemm nappoġġa dawn ħaddiema familji tagħhom biex nuru kemm huma eh, dinjitużi dawn il-persuni u aħna għanna bżon eh, tasso ma naġiċux bħal responsabilità Caterpillar. Dan l-elu, Signora Komissarju, u għas-simblu ta' dak il-li se imur zmeċ fl-Europa huwa eżempju emblematiku. Dawn il-ħaddiema ovvjament kellhom dejjem dawn intapis dejjem kellhom l tal-istat. U issa dawn huwa biss simbolu ta' kapitalizmu illi huwa għami. Aħna nixtiequ industrija għabbażi ta' riċerka u tal-innovazzjoni u irridu nabbandonaw minn issa l-austerità u ninvestu tas-sow biex ikonna impjiegi u rikupru il-fond ta' aġġustament, ta' investiment, aħna rajna ħafna nies vittmi tal-kriżi u kien hemm għan bżonn illi jkun hemm intervent għal dawn il-persuni li jaħdmu għal katapilla f'reġuni diġà tiġi eh, mejuna minn feder mill-Ewropa imma hemm bżonn illi ma nirdux l-isforzi tagħna u l-Ewropa għandha bżonn ukoll eh, kontra tax havens għax nafu li Caterpillar tpoġġi l-fondi tagħha fl-Iżvizzera. Umbat tkeċċ il-ħaddima tagħha u l-Ewropa għandha bżonn tħares iktar ħaddima tagħha ċittadini tagħha għax jekk le l-futur se jkun warajna mhux qudiemna għax eh, u ċittadini kollhom raġun. Grazzi. Madam Anderson, one minute. Is-Sinjura Anderson għall minuta. Mikrofonu għal-kellima. Jiena nkondanna l-użu ta' bulldozers ta' Caterpillar li jużaw li ġew użati fi fil-Palestina bħala MP jiena nappoġġa l-ħaddiema ta' impjant ġewwa Newton nabi illi qetew illi waqfu il fuq minn 200 xogħol mod wieħed kif ninsalvaw il-xogħlijiet huwa li nifirxu l-produzzjoni u li id-dividendi tal-azzjonisti. L-azzjonisti u l-miljonarji ser jirċevu inqas jew inkella infrastruttura industrijali li sejra tajjeb tinqeret u eluf ta' familjiet il fuq il-ħobża tagħhom. Sfortunatament f'dinja illi tipprovdi eh, għall-egoizmu mhux għall bżonn dal-egoizmu rrenja hemm tassi dwar l-IGF, mhux se jkun hemm opportunitajiet għall kostituenti tiegħi sabiex jibbenefikaw għaliex il-Gvern Britanniku għandu kontroll tal-aċċess ta' dal-fond u kemm darba ċaħat l-użu ta' dan il-fond għal ħaddiema li spiċċaw bla xor fin-naħa ta' fuq tal-Irlanda. Grazzi. Grazzi issa is-sur Arimon. 6000 Signora President, 6.000 ħaddiema nies eh, ġenituri issa spiċċaw bla xogħol għaliex ingħalaq dan l-impjant. Lelu sar b'mod ġust le il-managers u l-azzjonisti tal-Caterpillar messhom jistħu. irridu najnu l-ħaddima li ġew affettwati fil-pratika nistgħu nattivaw il-LGF, però f'terminu ta' żmien twil irridu kundizzjonijiet fil-qafas iktar effettivi u aktar ġusti sabiex niżguraw ix-xogħlijiet fl-industrija. Irridu niġġieldu kontra il-ċaqliq fit-taxxa għaliex Caterpillar tista' tmexxi il-profitti tagħha ġewwa l-Iżvizzera u ma tinvestix ġewwa il-Belġju. It-taxxa għandha titħallas fejn isir ix-xogħol. Dan huwa prinċipju sempliċi rridu nimplementaw dal-prinċipju u nappoġġaw il-Kummissjoni f'din il-proposta. It-tieni mistoqsija u intelligenti li l-investiment pubbliku, per eżempju, f'parks industrijali, Illi jitmexi skont regoli Ewropej, le dan joqtol l-investiment, jien għandi ideja. Ejja ir-regoli tal scc sabiex l-istati u l-kumpaniji ma jridux iżommu mar regoli ta' sena fejn jidħol investiment. Kif nistgħu nżomm l-industrija fl-Ewropa u nkabruha barra illi noħolqu prodotti innovattivi, irridu ir l-iżvilupp. Għanna bżon ta' Silicon Valleys fl-Ewropa, dan l-unika mod kif nistgħu nikompetu ma' pajjiżi fejn il-paga hija inqas. Irridu nofru edukazzjoni u taħriġ u nistgħu nagħmlu dan b'investiment fl-industrija bħal faħen u natu Eh, apprendistati irridu natu it-tama lin-nies ukoll. Grazzi. Is-Sinjura Werner. Signora President, Signora Kommissarju, kollegi, għandi żewġ figuri. Jekk inħarsu lejn il-79 u lejn iż-żmien attwali naraw li għal snin twal il-ħaddiema kienu qed imorru ġewwa Gosli, però dan is-sit se jsir katastrofi. Qed ninsew fid-diskussjoni li dawn il każijiet huma parti minn xejra bejn l-2008 u l-2014 tlifna 3 miljun nofs xolijiet. Tlifna il-fuq minn miljon xol wara l-bidla tas seklu. U dan għaliex il-produtturi ċiniżi qed jitfgħu pressjoni fis-suq hemm digitalizzazzjoni li huwa opportunità, però dan qed ukoll jiswa x-xogħlijiet għedin nollu l-aspettativi tagħna ta' produzzjoni iżejjet il-kumpaniji qed jippruvaw jaffaċċaw il-kompetizzjoni fuq il-pressjoni fuq il ħaddima però il baż industrija qed titfarrak. Dan m'għandux jaqsam ma' politika tassu soċjali. L-autoritajiet Franċiżi eh, qegħdin jiprofaw solvi problema però ma jistgħux. L-ebda stat membru wahdu ma jista' jindirizza il-kompetizzjoni inġusta. L-Unjoni Ewropea biss tista' tieħu azzjoni, rridu niddefendu l-interessi tagħna fil-politika industrijali, rridu nifformaw strateġija Ewropea u nużaw strumenti ta' difiża tal-kummerċ b'saħħithom din hija risposta tiegħi għall-Kummissjoni l istati Membri. Naħseb li rridu nif u inħallu l-affarijiet dejn nieħdu azzjoni. Sir Salini. Grazie. Grazie, President. Ziza eh, Kommissarju, l-effetti negativi ta' deċiżjonijiet ta' Caterpillar u ta' Alstom se jġibu magħhom l-impatt ukoll fl-Italja f'pajjiżi għax xider illi l-postijiet ta' xogħol anki f'Milan fabbrika ta' Alstom huwa iktar minn elf u għal daqstant jiena Nittama il-gvern taljan u kol jiprofa jipparteċpa f'din din il-kontribuzzjoni biex ma jħallux li jitkeċċew tant nis anki f'pajjiżi mill-banda l-oħra responsabilità tal-Unjoni Ewropea b'mod ġenerali għal dik li għal possibilità ta' rikupru tal-industrija tal-manufattura fil-kontinent tagħna hija l-qalba ta' diskussjoni tal-lum hawnhekk. Jiġifieri ilna ngħidu din il-produzzjoni pala industrija miex waħda mill-kawk il-kompetenzi nistaw nidefinuwa pala meċxija mill-Unjoni Ewropea. Hemm elementi oħra, fatturi oħra ma ħafna minnhom ikollhom effetti indiretti fuq din l-industrija. Ma noqodux nil-mentaw ta' telf ta' postijiet ta' xogħol u mbagħad nġeneraw politika fuq il-qafas tal-enerġija li hija kontra l-iżvilupp tal-industrija tagħna. Ma noqgħodux nilmentaw minn telef ta' postijiet ta' xogħol u mbagħad wara eh, noqogħdu ngħidu iva għal statut eh, tas suq taċ ċina. Ma noqogħdux nilmentaw għat telef ta' postijiet ta' xogħol jekk ma nafux sew x'għed jiġri fil-budget tal-pajjiżi tagħna li soltu huma kontra ir-rekupru tal-investimenti min-naħa tal-istati membri stess u minn dawk in-nies politiċi illi f'kollaborazzjoni ma' suġġetti ta' ħajja privata jistgħu jkunu fejn jista' jkun hemm tassew eh, rikupru tal-ekonomija tagħna u tal-postijiet tax-xogħol li huma konnessi magħha. Grazzi ħafna. Issa l-aħħar kelliema, is-Sur Lopez. Nadilek il-kelma. Għanna bżon ta' li l-industrializzaw l ewropa għanna bżon ta' tkabbir sostenibli għaliex L-industrija għandha bżonn ta' salarji aħjar, protezzjoni soċjali aħjar, postijiet ta' xogħol iktar stabbli biex nirindustrializzaw l-Ewropa u rridu inħarsu l-industrija li għandna llum. Jiena ċbajt niltaqa' mal kostituenti tiegħi f'Katalunja ma' kumpaniji, komitati, sindikati, rappresentanti tal-ħaddiema illi għaddejjien minn ristrutturazzjonijiet, il-fabriki tagħhom jal u bħal-alstom ukoll eh, eh, riformi ta' xogħol aggressivi ħafna jew inkella li wieħed ikollu reba żejda. Kummissarju Tyson ukoll hija sensittiva għal dawn l-affarijiet imma għandna bżonn ukoll nagħmlu xi ħaġa, hemm bżonn ta' standards regoli komuni li garantixxu lil ħaddiema qudiem dawn fil-proċessi ta' ristruttazzjoni ta' ristrutturar. Għanna bżonn ukoll li ninformawhom, bżonn informati li ħaddiema. Il-proċedura tal khdi il-lawel kallim, il-sur Kelly. il-war nafsinar tajjeb, din hija diskussjoni importanti għax waħda mill-sfidi tagħna sabiex l-Ewropa terġa' tiġi kompetittiva hija r-reindustrializzazzjoni. L-għanijiet tagħna għal 2020 u l-lin huma sensibbli ħafna qed narraw massakru fl-industrija. Qed naraw ħafna kumpaniji li qed jitilqu mill-Ewropa dan huwa taħsara kbira qed nitilfu x-xogħol fl-Ewropa u qegħdin inżidu flok innaqsu l-emissjonijiet ta' CO2. Irridu nittalmu lezzjonijiet minn dak li ġara, irridu naraw x'nistgħu nagħmlu fil-futur u aktar minn kollox irridu nerġgħu nindustrializzaw lill-Ewropa. Fejn tidħol il-COP21 Din hija opportunità kbira għalina jekk aħna nimplementaw l-anijiet u għall-enerġija rinnovabbli nistgħu namlu ristrutturazzjoni fir rizorsi tal-industrija fl-Europa. Grazzi ħafna. Il-kalim li jmiss, is-Sur Blanco Lopez. mikrofonu, grazzi ħafna. Għanna dal-ħodu rajna illi l-Europa edha f pitri edha f'kriżi u l-kriżi et eh, edha ħadet f'nasba l europa Din naraw kemm iċ-ċittadin mhumiex kontenti bl-Unjoni Ewropea u lekk qegħdin naraw ukoll kif qed jiżidet id-disukwaljanza qegħdin naraw it-telf ta' drittijiet tal-bniedem kif ukoll it-telf ta' postijiet tax-xogħol u għalhekk huwa hemm bżonn li nidu politika maquda tal-Unjoni Ewropea u jekk ma nagħmlux hekk maħniex se nilħu l-għaniet tagħna u tal-Komissjoni biex eh, tkun tista' mill-15 fil-mija morru għal 20% dak li huwa il-GDP. Għanna bżonn morru mill-klim għal fatti għandna bżonn ta' iktar opportunitajiet fuq il-post ta' xogħol, għandna bżonn nevitaw il dumping soċjali, għandna bżonn illi neħu l-kompetitività zleali li għandna wkoll fil Stati membri stess tal-Unjoni Ewropea, palma per eżempju qed jġri fl-industrija tal-azzar. Hemm bżonn ta' fond Ewropo biex natu kumpens fl-industrija illi eh, jkonsmu ħafna eh, enerġija għax membri ma jistgħu jagħmlu xek. Rapini. Il-Signora Rapini. Signora President, il-kompetittività fis-suq tal-Europa ma jistax jiġi mifrut mill na riindustrializzazzjoni. Reindustrializzazzjoni hija soluzzjoni sabiex insaħħu l-impjiegi l-kwalità tal-ħajja ta' ċittadini. Għallek jena niproponi li nisħu fuq il-politika ta' kompetittività, kompetizzjoni lejali investiment fit tkabbir u żieda tal kompetitività l-Unjoni Ewropea għandha l-liġijiet l-iktar komplikati u l ftajim ta' TTIP werwirni meta nara differenza tal-standards. Aħna rridu naħsbu dwar dan ir-regolament u ninsistu fuq il-konformità volontarja nkella ma nistax nizviluppaw l-industrija tagħna. Mbagħad hemm ħaġa oħra illi jiena dejjem insemmija u dejjem sħaqt fuqha politika ta' difiża kommerċjali tal-prodotti Ewropej. issa ma, ma palissa ma teżistix fl-industrija ta' tessuti, tal-karozzi, jew waqqas tal-azzar, jekk aħna rridu nindustrializzaw l-Ewropa mill-ġdid irridu nwaqfu il-kompetizzjoni żlejali u d-dumping. Ευχαριστώ Η βιομηχανία στην Ευρώπη αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα, κυρίω μετά την πρόσφατη Fl-aħħar, daw l-aħħar snin, mħabba eh, reċessjoni kien hemm eh, mijiet ta' eluf eh, ta' nies li tilfu x-xogħol tagħhom ħabba li l-industrija ħafna fabbriki issa huma magħluqin anki fil-Greċja wkoll minħabba memorandum li għandna għandna eluf ta' kumpaniji illi għalqu il-biben tagħhom u issa għandna eh, miet ta' eluf ta' persuni li tilfu eh, posta xogħol. Diġà kena anke il-produzzjoni u eh, illi illi tnaqset u dawn il-fabriki issa għalqu però qabel kienu firmaw kontratti għal produzzjoni għal ferroviji ġermaniżi Walek dan huwa r-riżultat tal-Ewropa Ġermaniża illi sfortunatament appoġġata mill-Gvern Franċiż kif ukoll dak Taljan. Sfortunatament ma nistgħux ikollna f'temi ta' partitib jew l-austerità jew dejjem ikunu sottomessi għal diktat ta' Berlin, ġifieri dak illi Berlin tajdinna. Isur Jakovic, grazzi Signora President. Grazzi ħafna President. Għanna modell industrijali, għanna GR industrializzazzjoni Ewropeja li qed nitkellmu l-lum x'tip ta' industrija rridu. Jiena naħseb illi l-lum ma samirniex ħafna affarijiet, ma smajtx ħafna affarijiet li jiena stennejt li ser nisma. Però senku speċifiku, meta nitkellmu dwar Caterpillar u Alstom, irridu nirreagġixxu, irridu nuru s-solidarjetà lejn iċ-ċittadini li qed jitlufu xogħolhom, imma rridu naraw se nagħmlu għada u pitada, mhux tard wis biex insalvaw industrija li li kważi inqerdet fl-Ewropa. Tard sni jistgħu jibnu ħafna affarijiet u dan ikun prodott Ewropew. Ejja ma neqirdux it-tard sni dan din hija possibilità konkreta għall-industrializzazzjoni u r-reindustrializzazzjoni Ewropea. Issa nagħlqu d-dibattitu mal-Ben Britani, issa nad l-kelma lill kummissarju Tyson. Grazzi ħafna, Sinjura President. Jiena nilqad dibattitu li kellna u jiena ħadd nota tar rakkomandazzjonijiet tagħkom. Jiena nixtieq ngħid għal darb'oħra oħra illi il-priorità tagħna bħalissa hi li nappoġġaw lil dawk li huma eh, affettwati b'mod dirett. L-Unjoni Ewropea ser tibqa' turi solidarjetà mal-ħaddiema u reġjonijiet affettwati. Aħna lesti li nofru l-appoġġ tagħna permezz tal-fondi Ewropej, l-akki legali u kol politika u għodda oħra relevanti. Jiena rrid ngħid li llum il-Kummissjoni adottat il-proposta il illi ittawwal id-deroga għal nits li lien mill-2017 din edha fir regolament f'artiklu 6 paragrafu 2 il-parlamentarji, eżist parlamentari sabiex nappoġġaw ix-xogħol iridu nibqgħu nappoġġaw l-investiment u tkabbir aħna nagħmlu dan bis-semestru Ewropew. Irridu nissemplifikaw ir-regoli u r-regolamenti, irridu naraw lis sistemi tat-taxxa jinkoraġġixxu mhux il-kontra ix-xogħol. Irridu naġixxu b'mod direzza biex noħolqu x-xogħol billi insaħħu s-suq intern fid dimensjoniet kollha tagħhom. l kruċjali huwa l-pjan ta' investiment tal-Ewropa li għandu il-potenzjal li jerġa' irreġġa lura l-investiment għax xejriet tradizzjonali. It-tielet pilastru tal-pjan ta' investiment illi se biħ se jkollna rkupru ekonomiku jkollna tkabbir sostenibbli hemm xi azzjonijiet fuq stabilità u tkabbir, però l-ewwel irid ngħid illi l tal- Caterpillar u il patt ta' stabilità huma żewġ affarijiet differenti. il patt ta' stabilità huwa kritiku sabiex ikollna finanzi pubbliċi b'saħħitha fl-Unjoni Ewropea u sabiex insostnu il-tkabbir sostenibbli. Ma rridux inwaqfu l-investimenti jekk kif għal Juncker ukoll dalodu fil-State of the Union. Hawnhekk għandna responsabilità komuni għall-Istati membri u għall-istituzzjonijiet Ewropej. Intqalu kol xi ħaġa dwar ir-riżoluzzjoni tal-Parlament dwar il-kompetittività tal-Industrija Ewropea. Aħna konxi minn di riżoluzzjoni, aħna qed nippreparaw bosta risposta u qed u anzi ħadna nota tal din ir-resoluzzjoni tal-Parlament aħna nil-ew l-isforz minn għatakom sabiex ikollna industrija b'saħħitha kien hemm ħafna kummenti u il-Kummissarju Malmstrom hija negozjatur tajba ħafna qalet li mhux se jkun hemm ftehim jekk ma naqblux fuq kollox il-lan u u lan ta' dan il-ftehim u li jkun xi ħaġa tajba l-Ewropa mhux ħażina. Itiħun konsiderazzjoni konsekwenzi soċjali kollha u qed taġixxi fl-aħjar interess tagħna lkoll. Nixtieq ngħidilkom dwar is-stat tal-ekonomija tas-suq taċ-Ċina meta jkun hemm deċiżjoni finali xi ħaġa tkun ċerta se jkollna strument ta' difiża tal-kummerċ u l-għodot li diġa għanna se jissaħħu u mhux jiddajfu. L-aħħar u ser ngħid fil-Franċiż jekk li permettu li sinjura. Hemm bżonn li ngħid ma' sur Baje illi tassew jiena wkoll nixtieq eh, nilqa' il-reazzjoni dinjutużi tal-unions u rappresentanza ta' Gossoli. Huma determinati biex jaħdmu fl-imkien, id-fit. L-Europa edha hemm biex tejnom biex tappoġġhom u fl-aħħar mill-aħħar din id-deċiżjoni tal-intrapriża ovvjament ma nistgħux nifmuha imma nixtieq inkun ottimista ma nistgħux nimbidlu u nsiru pessimisti għanna bżon nkunu konxi tal-fatt illi fir reġun tal-Walonja kienem uh, eh, iktar minn 9000 eh, nis li tilfu, il-posta xol is-sena li għaddiet imma nafu li din hija fabrika moderna għandha żgħażagħ hija ta' kwalità għolja ħafna għandha ċentru tal-loġistiku u viċin Brussell u Charleroi u għalhekk aħna da kollu għandna bżonn nagħmluh naf li n-nies li huma milquta minn din il-deċiżjoni għandhom bżonn ikomplu jaħdmu flimkien għall futur tagħhom. Grazzi ħafna tal-dibattitu. Grazie ħafna, nirringrazzjak, Signora Kommissarju. Eżis kollegi, eknal u id debattit